parteċipajtu fih. The oral question. Naddu issa għal mistoqsija orali fuq is-simplifikazzjoni tal-PAC. Għanna tlet awturi, is-sinjura, is-sinjur Mikkelsen sinjur hawnhekk bħalissa. Għalhekk ħanaddi għassur Dajs l ewel vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar Sciolos. Grazzi, Signora President. Kommissarju Ċolos, jina kontenti li nara kullħat hawnhekk illum. Fit-18 ta' Mejju, il-Parlament Ewropew fuq maġġoranza kbira għadda rizoluzzjoni fuq il-kep. ħadd ma seta' jimplementa din riżoluzzjoni sissa, però il-mistoqsija tiegħi għall-Kummissarju hi biex meta nerġgħu nindirizzaw il-politika ta' agrikoltura nżommu f'moħħna dawn il-punti li hemm fir-riżoluzzjoni. Sfortunatament, jien għadni kif iddiskutejt il-kwestjoni mal-bdiewa huma urew biża il-proposti tagħkom għall-ewwel pilastru waslu għal żieda kbira fil-burokrazija u mhux tnaqis. Sur xolos l-Unjoni Ewropea m'għandix mhix ħatja ta' kull eh, biċċa burokrazija li teżisti, kultant anke l-istati membri kollhom tort, imma ċertament ma nistgħux aħna nżidu ma dan, aħna importanti li ma ninħlewx fil-burokrazija, pero nippermettu minn flok li bdiwa jkunu jistaw jagħmlu xogħolhom, ċe li jipproduċu l-ikel u mhux joqogħdu jaqraw um, karti fuq karti fuq karti ta' uh, leġizlazzjoni kull darba li jridu joħorġu il-majjal mir razzet Issa r responsabilità hija sakom illi tam taċċertaw li xi ħaġa issir. Fl-ħam l-aħħar jiena nixtieq ngħid u intom forsi tkunu tixtiequ tajdu wkoll li waqt il-mandat ta'kom il-burokrazija tnaqset mhux zidet, Grazzi ħafna Sassur Lion. President, Commissioner, uh, it's good to see you here with us tonight. Grazzi. Kummissarju, kontent li qed narak magħna hawnhekk illum, ċertament li naqsu l-burokrazija tal- Pak hija ħaġa importanti ħafna għalina. ħafna bdiewa fl-Skozja huma frustrati dwar il-burokrazija u il-burokrazija sistema ta' sanzjonijiet forsi sproporzjonata li teżisti. Għaw nuqqas ta' proporzjonalità fis sistema eh, penali prezenti. kemm fuq livell ta' stati membri kif ukoll fuq il-livell ta' bdiba u din hija ħaġa li riforma trid tindirizza. Bħalissa fl-Iskozja il-bdiba jiġu ikkastigati għal affarijiet żgħar b'multi enormi. Il-gvern skoċċis jiddispjaċini ngħidlek kummissarju, però jagħti t-tort lilek ta' dan kollu. Spiegazzjoni oħra però tista' tkun illi l-Awdituri Ewropej u l-Awdituri tal-Kummissjoni ġew kemm f'Ottubru kif ukoll f'Novembru ġimgħa li għaddiet biex jispezzjona eh, l-affarijiet u situazzjoni f'Skozja u il-gvern tagħna kien qiegħed forsi ehm, jinkwieta wisq illi l-affarijiet ma jkunux kif suppost meta jiġu l-awdituri u allura kienu qegħdin jingħataw dawn il-multi biex naċċertaw illi kollox ikun sew. Hemm ukoll gvernijiet oħra fl-Unjoni Ewropea illi qegħdin jiffaċċjaw multi kbar minħabba ċertu miżuri ta' trasportazzjoni li ħadu. Ġifiri forsi mhux l-ISKozja biss illi qiegħda teħel il-multi kommissarju tista' tikkonferma illi fil-fatt huwa tortijak u tista' tikkonferma meta ħankunu nafu r-riżultati ta' dawn l-ispezzjonijiet illi saru f'Ottubru f'Novembru ta' din is-sena. Tista' twieġeb lis sur Nicholson. Anzi, il-mistoqsija sat sur Nicholson. Grazzi, Signor President, għan skuza Ruħi għax mux dejjem, l-ewwel darba li ma kontx hawnhekk meta suppost kelli nitkellem, ġifier nerġa' niskuża ruħi tan-nuqqas tiegħi. Ir-rapport tas kollega tagħna Sur Ashworth um, fuq simplifikazzjoni tal-pak ġie adottat hawnhekk din il-Kamra f'Mejju li għadda u danna jirrigwarda l-birokrazija żejda li għandha u teffettwa l bdiewa tal-Unjoni Ewropea. Di l-birokrazija edha t-naqsilom il-ħin li kieku kienu jkunu qegħdin għattaw propju fl-għaliq tagħhom. Il-kap għandha tiġi simplifikata u fukata iżjed fuq skor il-linji politiċi li ħadna. Però Jina jizda għet nħoss li wara xoll li sar, il-rizultat ħajkun propju bil-kontra, ħajkonna iktar birokrazija u xie tfissru dan il bidlik li għamiltu taħt l-ewel pilastru. Nejdukom jien xie fissru iktar burokrazija, iktar spezzjonijiet, iktar eh, karti xie nkidbu. Aħna mux hekk irridu, aħna rridu spezzjoni waħda għal kull razzed dana bizzejiet. Kummissjoni, għandkom bizzejiet affarijiet li għandhom xieqsmu ma' cross compliance bħalissa ma' nix bżon nizjat. U għalek għat nappellalkom fissam il-nis, il-ċittadini li għadin jiproduċu jipproduċu il frot u l-ikel fl-Europa. Aħna nitkellmu fuq is sikurjetza tal-ikel. Ah, kif tista' jekk kulħadd mitlu fil-kajt u fil-burokrazija? ħadd ma jista' jgħidli Illi xoll li sar snin ilu kien perfett imma il-mapep li saru uh, snin ilu u ma daqsek ħżiena. Għanna ma nix bżon dil-burokrazija kollha kull ma rridu huwa li daw il bżiba jkollhom iċ-ċans li jipproduċu ikel tajjeb. Commissioner Flores. Grazzi ħafna, Kummissarju, kjoġbok tista' twieġa pal-mistoqsijiet. Jura President, Signori, permettuni l-ewwel net li nirrispondi il-mistoqsija bil-miktub dwar il-semplifikazzjoni. Suġġett li issa ili inħabba fuqu li huwa um, suġġett importanti li qegħdin nikkonsidraw fir-regoli li qed nippreparaw. Nixtieq nibda bl-ewwel punt tal- mistoqsija ġifiri mxamlet diġa l-Kommissjoni biex tirrend il-ħajja ħjar minn dan l-aħħar snin nistgħu ngħidu risposta hija sempliċi li għamlet ħafna il-Kummissjoni. Diġà daħlet ċertu numru ta' miżuri, pereżempju f'Marzu tal-2009 l-Kummissjoni preżentat il-komunikat fuq il-patt simplifikat. Dan il-komunikat juri ix-xogħol li sar minn dawn l-aħħar snin u jagħti indikazzjoni fuq il-tnaqis ta' pis amministrativ mux se noqgħod nirripeti kull punt li nsibu f'dan il-komunikat għandikom ċertu eżempji l ewwel net l-adozzjoni tal-2007 ta' regolament tal-Kunsill għal dik li hija l-Organizzazzjoni Komuni tal-fis-settur agrikolu li rajna il-burokrazija anki il-regoli fuq il-CIP e, ikunu inqas burokratiċi l-organizzazzjoni komunità dan is-suq waħdini ma rridx ibiddel il-politika ewlenija imma biex jarmonizza dispożizzjonijiet sabiex ir-regoli tal tal-politika jkunu iktar sempliċi xwet japplikom. Simplifikazzjoni motivaw u kol il-health check li wetqet il-Kummissjoni regolament tal-2009 li jisimplifika kol il-single payments eh, u l-iskema ta' single payments uh, progress iħor f'dan is-settur agrikolu nistaw insemmu il-programm tazzjoni sabiex innaqsu il-spejjeż amministrattivi fl-Unjoni Ewropea dan il-programm eh, dwaru dwar kien hemm ħafna evalwazzjonijiet u minn dan l istudji jidher li eh, kien hemm tnaqqis ta' 36 ta' anki l-programm ġenerali 25 fil-mija. Il-sena l-oħra aħna tajna l-ewwel risposta fuq id-39 suġġeriment dwar is-simplifikazzjoni li ġew preżentati f'April tal-2009 minn numru ta' stati membri minn xi 13. Umbagħad fl-aħħar tal-sena l-oħra u l-bidu ta' din is-sena komplejna biex natu risposti tagħna u l-bqija se jkun dwar il-pagament dirett fuq l-iżvilupp rurali se jkun ippreżentat dal-waqt. Fuq dak li jattini pilastru l-Kummissjoni bdiet studju għal dak li huwa il-programm tal-żvilupp rurali għal min qed jibbenifika u hemm żewġ kategoriji ta' miżuri l-agri ambjent u anki l-isfruttar Il-riżultat ta' dan l-istudju se jintuża fuq il-preparamenti ta' CAP wara l-2013. Nixtieq ukoll ngħidilkom li programm li inkludi zjara fil-irzietet għal min jaħdem dan is-settur ġifiri eh, per eżempju l-idea tal-harvest experience għannis ġifiri li jaħdmu minnaħa tal-amministrazzjoni li daw imorru fuq il-post jaraw kif isiru l-affarijiet Issa t-tini parti tal-mistoqsija iġifiri kif is-suġġerimenti tal-Parlament se jiġu konsidrati mill-Kommissjoni, nista' ngħidilkom nsigurakom fil-fatt li ehm, dan huwa suġġett importanti għalija u l-istudju li diġa' għamilna aħna se nikkonsidrawhom biex nisimplifikaw il-ħajja ta' kulħadd imma aħna dak li se nipproponu ovvjament irridu li naqsu l-burokrazija u natu iktar assikuruzzjon biex il-flus ikunu qed u tajjeb. Jien ovvjament les li nilqa' kull proposta teknika minnaħa tagħkom, imma fil-bidu ta' Diċembru jiena se niltaqa' mal-Kumitat tal-Baġit ta' dan il-Parlament, imma hemmhekk ukoll se jsaqsuni l-istess mistoqsija ġifieri kif qed jintuża tajjeb il-flus tal-pubbliku, l flus tal-poplu. U ovvjament ġifieri rrid insemmi ir-regolamenti li ġodda ta' mill Council, mux Mhux mhijiex il-Kummissjoni li qiegħda żżid ċertu pis amministrattiv, imma l-implementazzjoni tal-regoli li jeżistu diġà li ġej mill-Kunsill. Għalhekk jiena nista' niskurakom li fil ġejjini il-proposti mhux se jkomplikaw il-ħajja, imma il-politika komuni eh, agrikola komuni jridu nagħmluha iktar sempliċi il-priorità l produzzjoni agrikola u huma n-nies li jaħdmu f'dan is-settur li irridu jkunu minn ta' qudiem net biex jibbenefikaw ukoll mill-flejjes li imorru għal CAP. Issa, x'se nagħmlu wara l-2013? Nixtieq ngħidilkom li b'mod parallelu mal-pakket leġislattiv għal CAP wara l-2013 jiena deċidejt li noħloq grupp oli bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex namlu paragum dan il-pakket leġislattiv u eh, biex naraw li ma nkunux qegħdin nżidu l-burokrazija ma nkunu naqsuha kif qal eh, Mr. Lyon dak li narraw li jisir fl-agrikoltura ma mhuwiex il-riżultat dirett tal-dak li qed tgħid il-Kummissjoni, hemm ukoll ir-relazzjoni bejn l-istati. Ġifiri, hemm l-affarijiet li jsiru fuq livell nazzjonali li jridu u forsi wkoll jiġu simplifikati biex nirrispondi l-Sur Lions fuq l-Iskozja, il-Kummissjoni hawnhekk ukoll qed rispetta r-regoli u maħħom magħhom u qed tgħid li eh, fuq l-eko eh, fuq il-cross compliance il-Kummissjoni trid tapplika ċertu sanzjonijiet mhux biss fl skozja ma fl-Irlanda ta' fuq u kullimkien fejn dan isir il dan it-tip ta' ksur. Jekk ma nagħmlux ma nibqgħux kredibbli ma dawk li jkunu qegħdin jirrispettaw il-liġijiet għax il-cross compliance mhumiex numru ta' nomri li eh, normi li qegħdin iżid il-Kummissjoni imma hija traduzzjoni tara regolamenti. Bekk, fil-bidu ta' Diċembru l-Kummissjoni se jkollha r-riżultati ta' dan l-istudju u nkunu nista' nippreżentawhom l kumitat Grazzi ħafna. Grazzi Kummissarju, naddu issa sal kellima fissam il-gruppi politiċi, però għandna problemi bħalissa bl-screen il-Sunni Kilsim se jitkellem għat l-darbiet jiddispeċini ehm, naddi mill-ewel għasur dan għal-grupp tal-IPP. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Kommissarju. Inti titkellem veru tajjeb bil-Franċis u taf xieġi xieġri bil franza Aħna nejdu fi Franza li dak li nitkellmu fuq ehm, l-Arlezjen ġifiri għal nies li għal settur agrikolu, il-simplifikazzjoni eh, jisi xaħġa tal-arleżjen, xaħġa li miex eżatta li veru. Il-Kummissjoni qed li diġà prova tissimplifika l-ħajja ta' dawn in-nies. Imma hemm żewġ aspetti li dun qisu hawnhekk. il-talbiet għal għajnuna Iva, għawnek il-sar semplifikazzjoni f'dan l-axar snin u dan l-axar xur u għandkom raġun li tejdu dan, għax dan sar. Imma bat hemm ċertu normi fuq il-fat li dawn iridu dejjem iridu jagħmlu rapporti għal kull pass li jagħmlu kemm ipoġġu fertilizer id-doża u jekk jieħdu żball, ovvjament mbagħad ikun hemm is-sanzjonijiet. Għalhekk meta wieħed iqis dawn l-affarijiet sur kummissarju hemm bżonn naraw kif insibu tarf dawn il-problemi. Għal eh, CIP tal ġejjini hemm bżonn ninżidu ċertu miżuri li jintegraw il-linji ta' politika li wieħed ikun jista' jimplementa ikonna miżuri li jkun jagħmlu kontroll mill-kummissjoni, mill-opinjoni u anki minn nies li jaħdmu. Ovvjament nieħdu konsidraw il-pariri ehm, xjentifiċi u ma nżommux biss ma ċertu normi li joħolqu problemi lil nies li jaħdmu f'dan is-settur. Għandek raġun ukoll issemmi inti l-istati membri. Kull sena qabel l-nis tal-Kommissjoni imorru jiltaqgħu mal-awtoritajiet tal-istati qabel imorru jiltaqgħu man-nies li jaħdmu fis-settur. Dejjem jaraw l-affarijiet li mhux qed jimxu sew, imma forsi sur kummissarju hawnhekk inkunu nistgħu niġbdu l-attenzjoni tal-istati fuq ċertu affarijiet meta jkunu qegħdin jagħmlu ostakoli u mhux jgħinuhom lin-nies u bekk inkunu qegħdin insaħħu il-dera tal-Ewropa ma' ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Mr. Issa għal Soċjalisti Demokratiċi Sur Kapula Santos għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Komissarju, is-simplifikazzjoni tal pac hija xi ħaġa illi ilna intawlu għasnin. snin U minkejja xogħol kollu li sar xorta tbaqadna ħafna biex implementaw. Nisir namla ċara daqs il-kristall għall-SND. Is-simplifikazzjoni ma tistax tinftiem bħala nuqqas ta' regolamenti jew nuqqas ta' akkontabilità. Dina miex xi skuża biex nevitaw trasparenza. Issa wara l-2013 ħajkonna ċans li nerġgħu nħarġu nifsu l pek biex hija opportunità importanti biex naċċertaw li fil-fatt għandna trasparenza. Danna kollox, però ma jistax issir jekk ma nissimplifikawx l-istruttura tal pek u għalhekk. Il-grupp tagħna kien qiegħed jitkellem Eh, bil-miftuħa kif f'April publikajna dokument fejn għedna li għanna bżonn li daw iż-żewġ pilastri nerġaw naħsbuhom sew. U il-Kummissjoni trid ukoll tieħu konsiderazzjoni dak li għadna aħna f'dawn iż-żewġ kriterji. Għanna kriterji adattati, per eżempju, pagamenti diretti additivi agroalimentari għajnuna li tinata l-reġjuni li għadhom lura. Ġifiri hemm ċertu kontroll differenzjat u dan jfisser li ma jistax ikollna sistema waħda eh, unifikata, ma nistax nitkellmu dwar simplifikazzjoni bla ma nafu xem involut u ma nistax nitkellmu fuq simplifikazzjoni bla ma nirrealizzaw li rridu nbidlu l-istruttura sieħa tal-pak. Però nasab kummissarju li inti l-hemmhekk miexi u d-dokument ta' gwida li għaddejtilna fil-fatt qed ikun daqsxejn iktar speċifiku dwar dan. Nittama li dawk li tassew ridu simplifikazzjoni ikun possibli illi jgħatu l-opinjoni tagħhom f'dan id-dibattitu li nfetaħ. Grazzi ħafna is-Sinjura Rajm Sarx minuti. Grazzi ħafna, Signor President, Kommissarju, onorevoli kollegi. It-naqis tal-burokrazija u simplifikazzjoni tal-regoli fl-oqsma kollha ta' politika Ewropea hija ħaġa importanti ħafna lina bħala parlamentari. Għax bekk biss nistgħu nkunu qegħdin nużaw il flejes ta' minnaħala 16 b'mod efficienti. Din hija importanti biex aħna u koll nintoġbu mit-ċittadini tagħna. Il-bdiewa suppost qegħdin hemmhekk biex jipproduċu l-ikel u mhux biex jinħlew fil-karti u l-amministrazzjoni. Però ir-regoli dejjem qegħdin jiżdiedu u aħna jdu ċertaw illi ma jkollniex wis, jidroċu daw ukoll ikun hemm il-pieni u s-sanzjonijiet li jkunu proporzjonati mal-reat jew ksur. Politika sostenibli u effiċenti tkun waħda li tiffoka iktar fuq il-gwida milli fuq is-sanzjoni. il gwida mill fuq is sanzjoni Aħna dana kollu rridu nikkonsidraw meta niddiskutu il-futur tal-pak. Irridu nkunu attenti wkoll li ma jkollni spezzjonijiet u burokrazija żejda. Dan irid isir biss jekk ikun hemm valur miżjud għal Eh, l administrazzjoni u għal-bdiewa infushom. Irridu naħdmu flimkien mhux kontra xuxin. Issa fissem il-ħodor għal-minuta u nofs Sur Smith. Grazzi ħafna President fissem il-ħodor jiena President nifraħ li l-Komissarju tal-qjat maħna hawnhekk illum u nishtiq ukoll nifraħ li kollegi kif ukoll is-Sir Ashford mod partikolari għal din id-diskussjoni. Nishtiq nirreferikom għal paragrafi 52 u 53 tal-rizoluzzjoni oriġinali dwar trasparenza tas sanzjonijiet. Aħna, Iva, fl-Iskozja għanna problema, anke fl-Europa kollha kemmi, għal-mod kif il-bdiewa jaraw din it-trasparenza u din il-cross compliance. Naħseb li biex nimxu l-qoddim għanna bżon ta' iktar eh, ċarezza, jridu kunu nafu iżjed nistennew minn dawn il-bdiewa tagħna għandna bżonn nifmu iżjed ix-xina għandna bżonn nkunu iktar flessibbli, nifhem iva illi intom tridu trattaw ir-regolamenti jekk kif huma miktuba, imma aħna rridu issa nerġgħu nikdbu dawn ir-regolamenti. Hemm differenza kbira bejn żball u frodi. Fid-dinja reali hemm differenza bejn dawn, jiġifieri ma nistgħux inkunu stretti iżejjed. U Anke f'paragrafu 66 nixtieq inkunna naf kif taraw dina il-kwistjoni tal-moratorium fuq l id fuq il-naċ. Aħna fil-Skotja għadin nippruvaw inħazmu għadin is-sistema, però għada ċertament mhix perfetta u nixtieq nkunu nafa kif suppost għandha taħdem din is-sistema. Qegħdin nippruvaw nkunu flessibbli però nishtiqu li taċċertawna li s-situazzjoni ħa tmur il-qoddim. Grazzi ħafna saf li sem li sijar, Sinjura Ashra, tikjoġbok. <laughs> Uh, President, thank you. Uh, Commissioner. Grazzi. Jina kont ktibt l-ewwel rapport u kont tkellimt fuq l-sfidi fil-qasam tal-agrikolturi, kont tkellimt fuq il-mod ta' kif kella titbiddel is-CAP biex kont tista' tilqa' dawn l-sfidi. Kont tkellimt ukoll fir-rapport li ħafna setturi eh, tal-agrikoltura tal qegħdin għaddejjin minn ħafna problemi finanzjarji u għalhekk verament il-bżon biex innaqsu l-piżijiet, il-piżijiet anki finanzjarji li qegħdin jiffaċċjaw il- ir-raħala mħabba il-CAP tajt ħafna eżempju fejn ir-regolamenti u anki sanzjonijiet mumtanċ huma ġusti f'ħafna każi. Tkellimt fuq il-bżon li jkun hemm studji ta' impatt, l-armonizzazzjoni tan normi tal-ispezzjonijiet, U kontet u koll li il-self-regulation tista' wkoll tintuża fl-agrikoltura u nitlob li ikoll ikunem bidla fil-kultura tas CIP kollha. Ovvjament jina nifhem li jrid ikun hemm ċertu integrità e, finanzjarja, ma il-koordinaturi qalu li meta l-affarijiet jiġu komplikati wisq iġibu l-problemi jina nifhem li l-immaniġjar u l-interpretar tar-regolamenti ivarja minn pajjiż għal ieħor. Minn mindu ktibt ir-rapport qed nara li hemm ħafna pajjiżi, gvernijiet ta' pajjiżi u esperti talbu li l cap tiġi semplifikata, dan għawli qalbi għalek sur kummissarju meta nitkelmu fuq din ir-riforma naħseb li wasal iż-żmien li nuru li aħna ridu nejnu din l-industrija u mhux inxekluha bil-burokrazija u ħafna spejjeż. Jiena nifhem perfettament il-xogħol li sar il qoddim minna ħatijek, tiegħek, imma jiddispjaċini ħafna li f'pajjiżi il-nies li għamu f settur laqas biss jafu b'dan kollu. Ħanejd din ħaġa darba qed nitkellmu fuq dibattitu importanti ħafna. Għandna ħafna nies li jixtiequ jitkellmu fil-kaċ tiegħi u nixtieq li nisimgħu il kulħadd u jekk irridu nisimgħu il kulħadd jiena norbot fuqhom biex iżommu mal-ħin allokata likom għax inkella ma ma nkunx nistgħu nispiċċaw sa nofs il-lej. Is-sur Ferrera, għandek żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna, Signora mm, President. F'Mejju ir rezoluzzjoni fuq il-simplifikazzjoni tas CAP u mbagħad konna qed ngħidu li simplifikazzjoni ma settiċ tfisser li inneħħu il-market management systems. Ir-riżoluzzjoni għaltinna xmaridux rridux nagħmlu. Imma sitt xhur wara eh, għandna ħafna tħassib il-komunikat tal-aħħar tal-Kummissjoni qed eh, juri li il-metodi tas-swieq ma rridux inneħħuhom bl-iskuża ta' simplifikazzjoni. Irridu jekk nagħmlu hekk inkunu eh, edin namlu ħsara nistaw namlu ħafna miżuri li jisimplifikaw il-ħajja ta' dawn in-nies. Hemm bżonn li nbidlu s-sistema tas sanzjonijiet pereżempju. Li ma nikkastigawx il-raħala għalla fajt li ma jkunx tort tagħhom sistemi differenti li emżon n-tum daqata normalizzawom imma CAP kolla kemmi emżon imbidluwa kolla kemmi naraw kunu il-sistemi ta' intervenzjoni li kunem prezzijiet ġusti emżon ikonna il-kwotas kif suppost, dirtijiet ta' produzzjoni għal kull pajis jista ikonna fil-pajzi differenti dritt li wieħed jipproduċi l-ikel biex ikun jista jipprovdi l-ikel huwa prinċipju sempliċi dan għalhekk inkunu naqsu l-iżbilanċi bejn il-pajjiżi bejn il-prodotti u anki bejn sistemi ta' produzzjoni. Dan huwa l-prinċipju biex nibilanċjaw l-affarijiet. Ikonna suq kif suppost u kompetitività kif suppost. Ma rridux nkunu liberali żejjed ħafna raħala żar naraw li qed jipproduċu inqas ikollhom inqasu l-prezzijiet u ħafna pajjiżi l-produzzjoni sfat fix-xejn. Hemm bżonn ngħinuhom lil dawn in-nies speċjalment dawk li huma żarju ta' daqs medju. Rridu nissimplifikaw l-affarijiet imma biex ngħinuhom għax inkella nkunu qegħdin inkomplu nagħmlu l-isbalji. Is-Sur Baften. Grazzi ħafna, Signora President. Fil-rapport ta' riforma ta' CAP e naraw riformi skont l numru 2. Jena naħseb li din qed proponi l-Kummissjoni tiffavorixxi, però jiena mħasseb li ma tantx hemm affarijiet ċari u anki skadenzi. Meta se jkollna niddeċiedu, jiena naħseb li se jkun hemm iktar burokrazija anki jekk ir-report jgħid li jkun hemm support schemes iktar semplifikati, speċjalment ta' regoli ta' cross compliances. Ir-rapport jiffoka fuq il- il-farms il minna l-ebda monitoraċ. et naraw u koll li domestic farmers ma jikomplux bil-produzzjoni biex ikunu jistaw jisfruttaw il-CAP. Il-rapport ma jara xinija l-sigurtà tal-likel u għalek se jagħmel ċertu jinaqqas ċertu affarijiet hemm bżonn ukoll li jitiġi rispettati il-commitments tal-Unjoni Ewropea fil-kummerċ dinji anki il-wholesale eh, zdiet ftejjim bilaterali mal-pajizi tal-Mercosur se jkomplu iġiblu problemi anke għal prezzijiet fil-rapport insibu li nis fl-agrikoltura fl-Europa eh, din dejjem ħabtuċom iktar problemi imma nis li għandu fl-agrikoltura fl-Amerika tisfel mandomx daqsek regolamenti għalek ma jkunu ikunu jistaw jimxu ktar qudiem. Is-Sinjura Morvaj għal mhux affiljati. L-Unjoni Ewropea mish meqjusa daqshekk tajjeb mal-nis tal-agrikoltura dan għax perċentwal kbir tal dan is-suq kellu jiġi sakrifikat. U aħna għandna biss parti żgħira mis-sussidji għal l-agrikoltura tagħna hemm ħafna burokrazija fl-Ungerija u dan huma ostakoli anki ġifiri inkwantu għal produzzjoni jien nixtieq ngħid ukoll li hemm fattur importanti ieħor fl-Ungarija li jiġi palat joħroġ minn traduzzjoni minn żmien soċjalist li għaddejna minnu meta l-impjegati fis-settur jaħsbu li mhumiex qegħdin hemm biex jgħidnu lil nies tal-agrikoltura ma li n-nies fl-agrikoltura qegħdin hemm għalihom dawn in-nies jirrendu l-ħajja għal min qed jipproduċi iktar diffiċli għax imħabba regolamenti il-raħħala gergru li n-nis tal-amministrazzjoni jamlu l ħajjitom veru mizerja, per eżempju għal-pagamenti li nsibu fit-tini pilastru. Per eżempju, imħabba problemi ta' invoices. għal ċertu prodotti dan kien biss eżempju naħseb tkun ħaġa tajba li kieku dan it-tip ta' problemi jiġu indirizzati mill-Unjoni Ewropea għax is-sussidji joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri li tkun hemm sistema ta' kontroll aħjar fejn dawn il-problemi jiġu trattati. Issa, nisimaw is-sur Nikolesku, żewġ minuti. Signora President, Sur Kommissarju l net jiena verament nilqa ix-xogħol li għamlet il-Kummissjoni u mħabba l-simplifikazzjoni tal-riforma tas-CAP. Ħafna regoli ifissru li jkun hemm inqas kompetitività, ġifieri ma nkunux daqshekk effiċjenti. Raġuni għaliex irridu aħna nsimplifikaw CIP hija biex inkunu nistgħu morru l qudiem fuq riżoluzzjoni li ġiet adottata minn dan il-Parlament, il-kollega Michel Danta tkellem fuq dawk l-istati li japplikaw il-liġijiet dawk il-pajjiżi li japplikaw wis regolamenti bżonn innaqsu l-burokrazija mhux biss fuq livell tal-Unjoni manki tal-Istati membri rekomandare nivelul mat. Hemm bżonn ikolla normi komuni fuq speċjalment anki il level massimu ta' burokrazija li wieħed jista' jittollora. L-Ewropa titlob għal tlet firem imma ħafna drabi naraw li dawn in-nies jintalbu ħames firem. Bżonn li nitolbu dokumenti l-inqas dokumenti naraw u kol kif nistaw naddu iktar informazzjoni. Parti mill-fondi għall-izvilupp rurali jistaw imorru għal dan it-tip ta' xogħol. Is-simplifikazzjoni tmurid fit ma' trasparenza u għalek jiena naprofetta ruħ mill fatt li għanna l-komissarju maħna biex nejdlu din il-ħagġa. Minħabba il-deċizjoni, il-sentenza tal-qorti tal-ġustizja reċenti fuq il-fondi, x'se tagħmel il-kommissjoni eh, ħabba dawn il-fondi? Is-sur Tarabella. Sur, Signora President, eh, Sur Sur il-Kummissarju jiena wkoll nilqa il-xogħol qed tagħmel il-Kummissjoni fuq eh, ix-xogħol qed tagħmel. Imma mir-rapport dwar simplifikazzjoni amministrattiva għandi xi tħassib. Mhuwiex faċli il-ħajja tan-nies li jaħdmu fl-agrikoltura u jiena nispera li CIP wara l-2013 tkun tista' tikkonċentra fuq lan prinċipali biex ikun hemm prodotti eh, tal-ikel li jkunu eh, sikuri li u li eh, ikunu jistgħu jiġu mamulla u mqasma kif, kif mod l-iktar mod xira biex kull stat membru jkun jista' jifhem x'inhuwa l-obbligu tagħhom imma x'inhuwa dritt x'inhuma drittijiet tagħhom Meta ikonna din il-kompetitività fuq livell dinji ta' dan is-settur, ħafna nis li jaħdmu kemm fit-tramutan kif fin-nofsinhar minħabba l-problemi ta' prezzijiet jixtiequ li jirċievu il- prezzijiet li jixirqilhom naħseb l-inqas li nistgħu nagħmlu aħna u għali dejjem namlu evalwazzjoni tampat, nikkomunikaw magħhom biex ikonna regoli sempliċi, trasparenti biex inkunu nistgħu ngħinihom. Senni nikwota l-xalbod leħ li kien jgħid li s-sempliċità huwa l-mod kif nistgħu distingu ruħna għalhekk il-Kummissjoni Ewropea jien nistedina biex taħseb iktar fuq dan u jiena nafda għandu fiduċja, kull fiduċja fil-Kummissarju biex nilħu dawn l-għanijiet. Grazzi. Talking for a minute and a half. Signora Harkin għal minuta nofs, grazzi Signora President, Kummissarju, għalija l-iktar ħaġa importanti fir rezoluzzjoni għal paragrafu 7 li għajt nistennew li l-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar u leġiżlazzjoni futura ser tkun akkompanjata minn assessjar tal-impazzi e konsiderazzjoni għal eh, pis amministrativu regolatorju. Nassiguraw ukoll li regolamentazzjoni ġdida hija proporzjona mal-għanijiet li trid tikseb nixtieq insaqsik ikkaċċ għandna xi għan li dan ser jiġri. Se tgħidilna kummissar dawn il-prinċipji ser ikunu ċentrali għax-xogħol li nagħmlu fir-rigward tal-kep wara l-2013 jiena rajt id-dokument mill-ġimgħa l-oħra u wħud mill-punti jgħidulna li l-agrikoltura eh, trid tissigura l sigurta tal-ikel u traċċabilità għandha toffri l-ċittadini Ewropej bi kwalità, valur eh, tajja tal-ikel u tikkrea iktar xogħlijiet lokali u wkoll benefizzji soċjali, ekonomiċi u territorjali. Tassigura il-returns tal-public policy u kol tkun favor l-ambjent u kol tindirizza kwistjonijiet pal per eżempju manager tal-art sostenibli, tal tal-biodiversità, enerġija rinnovabli, saħħa tal-animali tal-pjanti u għanda u kol timxi skont regoli ta' cross compliance u kol regoli fitosanitarji. Tittata u kol il-volatilità fissu u kol tkun u tjina xila teħx fi rigward tal-katina tal-ikel taħt kondizjonijiet varji u kol dawn kollu f'budget li għadem jonqos. Komissarju inti għet li l-ġemal diħla għanti ġustifika l-kap li l-Komitat tal-Kontroll tal-Budget u naħseb li inti ħajkollok ħafna ħafna xtaħmel grazzi. <coughs> Isur flazak għal-minuta kjoġbok. Rajtsi, pani komissarju, dami għapanove. Senjuri, komissarju. Etneħija tal-birokrazija hija rekwiżit importanti ħafna, uniku. il dewa għandhom bżonn ta' ħin, ħafna ħin kemm jista' jkun għal negozji tagħhom mal animali u għall tar raba. Il-Kummissjoni Ewropea kommettiet ruħa li tissimplifika l cap fl-2005. Il-pis amministrattiv għandu jitnaqqas 25% sal-2012 Nistgħu naraw xi riżultati iva iżda l-attività li rajna sissa, dak li rajna sissa u l-differenzi li hemm bejn l-istati membri għadhom kbar u ma tantx naqset id-differenza. Il-kap tfisser qafas flessibbli u neċessarju u wkoll aħna għandna bżonn minimizzaw ir-riskju biex bekk inkunu biex ikonna diversità. Tajba, is-simplifikazzjoni għandha tkun bilanċata permezz ta' sforzi għal laħjar aħjar e- effettività grazzi. il sinjura Dodd għal-minuta. Grazzi President, jena nilqa din id-domanda orali u nixtieq nifoka fuq punt importanti ħafna f'dawn l-aħħar ftit xur jiena għamil tat ta' laqat orali fl landa ta' fuq u jiena dejjem saqsejt li bdewa biex identifikaw loqsma ta' bidla li huma meħtieġa fis-settur. Ta' importanza kbira kienet il-bżonn li tnaqqas il-burokrazija u li qed iżid eh, spejjeż eh, żejda u taħli ħafna ħin li bdewa. Hemm dettall kbir u komplessità li qed joħloq pis kbir fuq il-bdewa u wkoll hemm ħafna penalizzajiet fuqhom. Jiena reċentament iltqajt mal-mexxejja ta' gruppi lokali li qed jimplementaw il-programm ta' żvilupp rurali fil-ħanda ta' fuq huma jwaħħlu fil-natura burokratika ta' rekwiżiti tal-audit bħala eh, għal din ir-raġuni tal-problema. Hemm bżonn ta' accountability fir rigward ta' kif aħna nofqu l-flus ta' persuni li ħallsu t-taxxa iżda dan il-pis amministrattiv qed jagħmel ħsara lil dawk l-istess nies li suppost qiegħda tgħin u qed tagħmel sar il-programm innifsu grazzi. Is-Sinjura sarbu għal minuta. Grazzi. se mult Signora President, Sur Komissarju, fuq livell Ewropew nitkellmu ħafna fuq simplifikazzjoni tal-CAP. Imma ir-raħala tagħna dejjem jilmentaw mħabba l-problemi amministrativi li jiltaqgħu magħhom meta ehm, eh, jiġu biex jibbenefikaw mill-fondi. Il-Kummissjoni tittieħu eh, miżuri l-Istati Membri wkoll. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li l-applikazzjoni tal-liġijiet Ewropej fl-Istati membri għandha issir b'tali mod li biex ma tiskoraġġix il-nies fl-agrikoltura ħafna raħala f'pajjiżi jilmentaw għax m'għandhomx informazzjoni biżejjed. U dan iż-żmien in-nies qed jitilqu dan ix-xogħol anke mabal l Nixtieq nitlob il-Kummissjoni biex tkompli tinkoraġġixxi l-Istati membri sabiex jużaw ukoll it-teknoloġija biex jinformaw in-nies f'dan is-settur ta' kif jistgħu jibbenefikaw mill-flejjes innaqsu l-burokrazija. Nispera li CAP se tkun iktar ġusta, iktar trasparenti u iktar ġusta. Grazzi. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter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 Fu inizjattiva tal-Parlament twaqqaf grupp ukoll immexxi missur Bader Sur Steimer. Xtaqt inkun naf jekk il-Kommissjoni tista' xtejdilna x'inhu dak l-approċċ li qed jagħti l-aktar riżultati jekk hux il-grupp ta' kummissjoni jew dak li ġie propost fil parlament Fuq il-pak issa, il-pak hija mexxija u kontrollata mill-Istati membri. Kultant iva jkun hemm kontrolli eċċessivi. u Walek forsi jagħmel sens kieku l-Kummissjoni tibda tikkollabora wkoll mal-industrija għaliex hemm ħafna eżiġenzi sabiex anki huma jkunu jistgħu eh, jillimitaw il-kontrolli u l-gvern ma jkollux jintilef kont il-kontrolli kollha Suċimanski. Parlamentu Europejski przyjął rezolucję w sprawie Sinjuri, f'Mejju l-Parlament adotta riżoluzzjoni fuq is-simplifikazzjoni tal-kap. Il-Kummissjoni tista' tispjega tispjegana x'azzjonijiet ittieħdu s'issa biex innaqsu jitnaqsu l-biżijiet amministrativi għabdewa fl-Unjoni Ewropea. Tista' l-Kummissjoni tinformana kif għandha f'moħħa li issegwi l-linji gwida tal-Parlament fir rigward ta' simplifikazzjoni qabel ir-riforma il diy jitolbu li l-politika tiġi simplifikata għax kemm fil-Parlament kif fil-Unjoni tal-Unjoni Ewropea hemm rekwiżiti oħra addizzjonali. Aħna tkellimna fil-Parlament posta dravi u reċentament fir-rapport tas Sur Ashford fil-simplifikazzjoni tal-CAP. Issa wasal iż-żmien li jkun hemm simplifikazzjoni ma nistgħux noħolqu iktar eh, ostakli b'mod partikolari dawk burokratiċi. Grazzi, Signor Atika, jogħġbok. Thank you, Madam Chair, Signora President, Sur Commissario, il-FAO il-ġimgħa l-oħra ppubblikat rapport fejn e turi li l-umanità dal-waqt tiffaċċja kriżi tal-ikel oħra kbira għalhekk talbet lill produtturi agrikoli biex iżidu il-produzzjoni tagħhom speċjalment għal qamħ sabiex ikun hemm provvista ta' ċertu ikel bażiku. Hemm bżonn naraw kif se nagħmlu dan għalhekk il-kapaċità tal-produzzjoni tal-Ewropa għandha mhux biss tibqa' kif inhi imma ntejbuha, inkabruha Iridu naraw kif se nagħmlu hekk, ġifri nejnu mhux biss bil-pagamenti diretti ma anki bil, bil lajnuni toħra bħal grants biex nejnu il-nis ta' dan is-settur li għandhom irsi żgħar. Hemm bżonn li n-nies fl-agrikoltura ikunu wkoll jistgħu jieħdu self mill-banek eh, brati ta' imax favorevoli bżon u li naraw biex innaqsu il-vat inkwantu għall-elettriku li jintuża minn dawn in-nies. I will make a bargain with you. Signori, ser namel pat ma komandi disa tal-biet u nistaniħu ħamsa biss iżda sir natikom l-opportunità titkellmu kollha iżda tistaw biz titkelmu għal minuti għaliex tixtiequ umarru lura d-dar il-lejla. Is-Sur Kalanowski l-ewwel kjoġbok. Grazzi, Signora President. Kummissarju, fil-komunikat tal-Kummissjoni dwar il-futur tal-CAP, is-simplifikazzjoni hija waħda mill-proposti għal riformi. Din il-proposta issegwi rekomendazzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif hemm fir-riżoluzzjoni ta' Mejju. Il-pis burokratiku jekk jiġi imneħħi ser jgħin jkun hemm iktar aċċess għall fondi u l-auditing lokali jkunu ħafna iktar effiċenti u dan jista' jassigura l-provvista ta' ikel sikur u jżid il-kompetittività fis-settur iżda jridu nassiguraw li s-simplifikazzjoni ssir kemm fuq livell Ewropew u wkoll fuq livell nazzjonali. Aħna rridu nassiguraw li s-simplifikazzjoni Ehm, ma ma tkun sempliciment idea jew xewqa, iżda eh, rridu nassiguraw li s-simplifikazzjoni semplifikazzjoni ssir. Grazzi. Danke, Frau Vorsitzende, geschätzter Herr Kommissar, geschätzte Kollegen. Grazie, Präsident, Kommissar, kollegi. Jek nitkellmu dwar il-birokratija spiss nispiċċaw ehm, ngħidu ħafna klim fira. Irridu allura aħna naraw impenji multianwali fi rigward tal-programmi għal bdiewa Il-bdiewa jiraw eżattament ċinu l-programmi tagħhom u jekk dan rridu nagħmluh għal uh, osma kbar ħafna għal dawk żgħar, irrid ikollna simplifikazzjoni xin kena ma jagħmlix sens. Ma rridux ukoll ninsew lan, lan aħar li huwa simplifikazzjoni u mhux li nisforzaw lin nies sitwazzjonijiet ħżiena għal daqsant ejjew nassiguraw li l kef iżżomm l-affarijiet fil-perspettiva tagħhom. Grazzi. Grazzi, President. Kollegi, il-prinċipju ġenerali li għandna hawnhekk għal reviżjoni tal-kep tat li l-Ewropa iktar tama għal eh, bdiewa żaru medji u hija importanti ħafna kruċjali għal futur tal-kultura Ewropea. Din it-tama titsir realtà jekk aħna nissimplifikaw il-CAP fil-fattu neċessarju li nagħmlu hekk. Għandha tkun inqas komplikata iktar inqas burokratika. Irna siguraw li l-bdiewa jiddedikaw xolom fil-bidja u inqas ħin lill-burokrat fil-burokrazija, ma jaħlux ħin fil-burokrazija għal Hemm xi bdewa zaħi li għas jistaw jkompli jaħdmu sew minħabba din il-burokrazija li għandhom. Idu l għom il-ħajja ktar sempliċi. Grazzi. Grazzi, Sinra Megini, se kjoġbok. Grazzi, Signora President, nishtiq nirringrazzja lill kummissjoni għal ehm, spiegazzjoni ġenwina u tarrida li simplifikaw il-kap iżda jiena qatt ma smajt xi bidwi li jgħid li simplifika l-kep iżda jitlobni li jkun hemm inqas burokrazija, eh, inqas proċeduri. Jekk aħna ser nitrattaw l-ewwel pilastru tal-kif aħna ser nkunu qed nżidu l-cross compliance u mhux ser nexxinna nżidu l-simplifikazzjoni jiena din eh, spjegajta bħala green tape li l-istess l-istess bħal red tape daqs il-burokrazija hija gravi din is-sitwazzjoni għal sa tridu nkunu konxi tagħha. Jiena hija kwistjoni ta' kredibilità għall-Unjoni Ewropea id-diewa qed jaraw li il-bankiera eh, jeħilsuha ħafif eh, iżda huma leha per eżempju, meta jagħmlu xi ħażina. Irridu inqisu din il-klima ta' biża li hawnhekk intom kummissjoni qegħdin tibżaw mill-kontroll tal-budget, iżda l-bdewa qed jibżaw mill-ispazzjonijiet u l-istati membri qed jibżaw eh, ukoll. Aħna rridu nifqu din din il-klima ta' biża li għandna. Grazzi, is-sur Sikeski. L-element bażiku għal maniġjar tal-kontroll eh, tal-kep hija supervizjoni. Ispejjeż ta' sistemi ta' ċeks tal-amministrazzjoni huma peace, eh, PIS għal budgets tal-istati membri. Bażati fuq esperjenza eżistenti aħna nistgħu ngħidu li l-kriterja komplikata għall aċċess għall assistenza u l-bidliet li introduċi riżultaw f'problemi għal diewa u għall-amministrazzjoni nifisha. il-politika agrikola nifmuha għandhom jifmuha il-bdiewa u dawk li persona għal sottaxxa. Kull darba nippruvaw nagħmlu riforma tal-CAP aħna nispiċċaw nżidu iktar burokrazija. Għal daqstant jiena nappella lill istati membri biex ma jżidux iktar rekwiżiti għal dak li huwa ġa meħtieġ għal futur jiena nipproponi li l l-applikazzjoni għandha tkopri il-perjodu kollu ta' pagamenti għal perjodu ta' seba' snin bil-possibilità li nimendawa u nintroduċu tibdiliet. poľnohospodárskej politiky sa postupom rokov vyvinul zložitý mechanizmus pravidiel dotácií a kontrol ktorý preniesol hodnotu Għanna ħafna regoli eh, ispezzjonijiet u efficienza tal-agrikoltura u issa din issa spiċċat fidejn il-burokratiċi ġewwa Brussell. Kollox jiddependi fuq is-sussidji. U l kummissjoni qed tagħmel dan kollu fl-uffiċċji tagħha problema hija il-problema bis-swieq tal-ikel fl-Ewropa hija eh, li l-affarijiet marru għall-ar mod partikolari l-istati membri l-ġodda. U marraw l-limitazzjoni fil-possibilitajiet tagħhom u għal dastant aħna rridu nassiguraw li l mekkaniżmi li aħna għandna f'postom jiġu riformati, jkunu moderni, jkunu iktar ġusti eh, il-kep għandha tkun iktar ġusta u jiena nemmen sur kummissarju l parlament Ewropew jista' jkun utli ħafna għalik din il-missjoni tiegħek. Grazzi. Eh, Grazzi. Jiena naqbel bisħieħ ma' din il-proposta li nissimplifikaw il-kap u naqbel bisħieħ mal-Kummissjoni u l-fatt jekk dawn jiġu implementati malajr kemm jista' jkun ikun aħjar aħjar minn iktar ispezzjonijiet u iktar, eh, iktar multi li qed nagħtuha għaliex il-bdiewa iħobbuha l-art tagħhom u m'għandniex għalfejn noqogħdu ngħidulhom kif għandhom jużaw l-art tagħhom, jaħdmu l-art tagħhom. il-bdiewa ser jirrispondu dejjem u jagħmlu l-aħjar li huwa l-aħjar għall-art tagħhom u l-aħjar għall-ambjent. Għaldaqstant aħjar li l bdewa jaħlu il-ħin jużaw il-ħin tagħhom biex biex jaħdmu l-art milli biex jgħoddu jimlew il-forum u l-ħafna affarijiet burokratiċi. Grazzi. Naddu għassur la vija, grazzi. Inti, signor Kommissarju. Signora President, Kommissarju, kull sena il orġi tal-Awdituri eh, turi li il-rizorsi li suppost imorru għas-CAP ma jintużawx mod kif suppost u mod trasparenti għalek aħna bil-fors li nkunsidraw żewġ esiġenzi differenti waħda li jkun hemm ħafna kontroll biex naraw li r ta' min għalla sittaxxa jintużaw kif suppost u minnaħa l-oħra nippruvaw nisimplifikaw kemm jista' jkun il-ħajja tal-nies li fl-agrikoltura u li tant iħobbu il-xogħol li jagħmlu. Jiena għandi suġġeriment wieħed biss għall-Kommissarju li u peress li huwa għali huwa disponibbli li jieħu suġġerimenti tagħna. L-iżviluppu eh, l-iżvilupp kollu tar reġuni jew tal-istati membri mhux dejjem juru li qed jissimplifikaw l-affarijiet, anzi dejjem ikun ma jmorru jżidu z-burokrazija. Il-Kummissarju il kummissarju għandu jara li jaddu taddi l-prassi tajba li, li naraw esperjenzi tajbin f'pajizi, f'ċerti pajizi li morru f'pajizi oħra. Grazzi. Janov. Nadu għassur Stojanov. Grazzi. President. Dak li sar sissa ma kienx bizzejet Jena issa safra nixtieq nifoka fuq l-element soċali ta' din il-kwistjoni. Meta nippreparaw meta jiġu preparati l-proġetti l-bdewa jieħdu jagħmlu jieħdu self pereżempju. Uġi li jispiċċaw la flus jifallu. ifallu. s siċċura dim dawn il-gwerer pereżempju mal-fond agrikolu tal-Bulgarija għalli u ħafna programmi ma ġewx aċċettati minħabba regolamentazzjoni Eh, eccetera. U ma tafu l-Bulgarija edha taħt supervizjoni tippreferi li ma taċċettax il-proġetti biex bekk ma tiġiġi kritikata aktar tard. Jina konvent li eh, ħafna nies huma ġenwini u qed jagħmlu l-kontrolli kif suppost. U għal daqstan taħna ma nix eh, inċaħdu lil dawn in-nies mill-għajxin tagħhom, grazzi. Kummissarju. Uh, Min banda jina sodisfatt għal fatt li anki jekk sar il-ħin u ħafna niset jitken fuq dan is-suġġett importanti. Jina naħseb li tajjeb li nkunu onesti ma nanfusna biex naraw eżattament fejridu naslu xirridu dan jinnuruħu kol mill-latti normi ta' normativi ċertu affarijiet li jisiru fil-parlament, fil-kunsil u mux bis fil-kommissjoni. Mela, dan iż-żmien li se naħdmu flimkien fuq dan il-pakket leġislattiv tajjeb li aħna nuru bitċar xirridu, nkunu onesti u ma nqodux. Forsi ninsistu li kunem xi derogi jew inkella xi affarijiet iktar speċifiki li mbagħad aħna l-Kummissjoni konna nżidu l-ispezzjonijiet għax ma ninsawx li hija l kummissjoni li trid tagħti rendi kont tal-mod kif tajjeb kif u l-flejjes eh, tal-pubbliku. Ovvjament, is-CAP ma naħsibx li għanda xekkel l-nis eh, tal-agrikultura li jaħdmu tajjeb, bil-kontra, aħna ridu li tejnom. Imma meta nitkellmu fuq flus pubbliku, kulħadd irid jagħti rendi konta kif dawn il-flejjes jintnefqu. Fil-liġi Ewropea li mbagħad din tinsibuha bħala normi hawnhekk nista' nżid li l-settur agrikolu huwa forsi l-unika wieħed li għandu l-leġizlazzjoni Ewropea li għalih imma l-ispezzjonijiet u l-kontroll isir fuq il-post. Dawn in-normi li tant insemmu huma t traduzzjoni tal-liġi Ewropea li teżisti Ġifri, dan il-kontroll li qed insemmi li jsir fuq il-post. Ovvjament sistema komplessa mħabba l-ambjent, il-benessere tal-annimali, hemm ċertu miżuri speċifiċi anki jkun hemm ċertu għajnuna finanzjarja. Il-kunċett il ta' investizzjoni, speċjalment meta qed jisemmi il-programm ta' svilupp rurali. Għalhekk fuq ir-regoli kif din tiġi eh, tradotta fil-prattika veru azzjon o x'namlu imma fuq il- proċedura l-miżuri speċifiċi rridu nkunu kol ċari fuq dan jekk namlu eh, naraw xinu huma il-karatteristiċi speċifiċi ta' reġuni u oħra, emmek rridu namlu kontroll inkella ma nkunux kredibbli. Jiena eh, naqbel li bis-implikazzjoni rridu verament eh, din naraw li tkun kompluta, imma fl-istess ħin rridu nżommu bilanċ u nuru li aħna kredibbli speċjalment meta niġu biex nonfuq il-flus tan-nies tal-poplu il-budget irid ikun ukoll konsistenti fil-ġejjieni. Irridu niġġustifikaw ukoll il-mod ta' kif jintuża il-budget. Eh, fuq problemi ta' trasparenza, sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja għax jiena nemmen fit trasparenza u meta qed iżin is-sentenza tal-qorti il-regolament li għanna bħalissa fisseħ se jiġi adattat sabiex jikonsidra din is-sentenza. Ħani qafaw. Bil-klim imma jiena ngħidilkom anzi inwetkom li verament jiena se naħdem bla edha biex nisimplifikaw il-ħajja il tan-nies fl-agrikoltura ta' dan is-settur. Imma dan irridu nagħmlu flimkien u mhux biss intom u aħna, imma flimkien ukoll mal-istati membri. Jiena semmejt il-miżuri li ħadna biex innaqsu il-burokrazija ġifri dak li qed nitolbu l-istati membri, imma nejdilkom li l-amministrazzjoni tas CAP namluwa mal-istati membri. U ovvjament <laughs> huwa importanti li l-istati membru jaħdmu jitfit magħna. Jekk il-gwida tal-prassi tajba u tal-orientazzjonijiet se naħdmu fuq u din id-dokumentazzjoni imma rridu naraw anki li permezz tal-proċess ta' kodeċiżjoni intom bħala il- il-Parlament tistaw tiddeċidu bħal eh, flimkien mal-Kunsill u nistgħu naħdmu flimkien b'dan il-mod. Grazzi ħafna. Grazzi Kummissarju. Id-dibattitu issa u ser ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li hija domanda orali fir-rigward tas-sitwazzjoni eh, fis-settur tat-trobbija tan-naħal u ngħaddi għal eh, l-awtur tal-